minuti. Is-Sur Giovanni Toti kien mażul pala President tal-Kunsil Reġjonali tal-Ligurja u l-Parlament allura jikkonferma illi il-post tiegħu kien ħieles mill-10 ta' Lulju ta' din is-sena u ngħidu proset lis-Sur Toti. l autoritajt kompetenti tal-Awstrija komunikawna l-elezzjoni ta' Sinjura Caroline Grasvander Heinz sabiex tibdel il-Jörg Leichtfried. L-autoritajiet kompetenti Taljani li illi Stefano Maullu ħajibdel il-Giovanni Toti u din id-deċiżjoni ħadet effett fit-13 ta' Lulju. L-awtoritajiet kompetenti tal-Greċja ikkomunikaw li l-għażla ta' Nikolaus Xuntis ħalli jibdel lil Emanuel Glesu. Id-deċiżjoni ħadet effett fl-20 ta' Lulju tas-sena ta' din is-sena. L-autoritajiet kompetenti tal-Iżvezja komunikaw li lażlaw l-elezzjoni ta' Jezenko Selimovic sabiex jibdel lil Marit Paulsen din deċiżjoni ħadet effett fit-30 ħatiħu effett fit-30 ta' Settembru. L-autoritajiet kompetenti tal-Olanda komunikaw l-elezzjoni ta' Auke tas Sinjur Awket Tilstra sabiex jibda lil Hans Jansen. Din deċiżjoni ħadet effett fl-ewwel ta' Settembru tas-sena 2015. Jiena nixtieq eh, nilqa' lil dawn il-membri ġodda u nixtieq ngħidilhom milli issa fil-fatt jistgħu